Id-dibattitu fuq dan il-punt tal-aġenda tagħna issa ġi konkluż. Għandi żewġ avviżi x'namel. Ġifieri eh, avviżi ehm, tal-President. Tal L-ewwel nett, punti ta' informazzjoni fuq l-awtoritajiet kompetenti fil-Ġermanja li talbu li titneħħa l-immunità eh, ta' Jurgen Kreuzmann skont regola 6 paragrafu 2 u din tresqet u dim il-kuntat biex tiġi konsidrata, t-tini pinċa ta' informazzjoni hija